testi orali fuq l-arfin reċiproku tal-kwalifiki professjonali. L-ewwel net ippermettuli li li ngħaddu għas-sur Malcolm Harber ħalli l-opportunità li jitkellem għal ħames minuti jogħġbok. Uh, Mr. President. President, bil-permess tijak, Nixtieq nistenna minuta jew tnejna hija mistoqsija orali għal-Kummissjoni. U aħna konna qed nittamaw li se jkunna prezenti sur Makrivi. Se jasar sur Semeki. Nitlab skuza, għax jena għatma intqajt ma sur Semeki qabel u eħataw biex jitina risposta għal kwistjoniet illi fuqa ħadmu sur Makrivi u l-grupp tijaw. Għal daqsland, grazzi. Mela jena kont Se għal sur Makrivi u nirringrazzjaha xol. Forsi tista tgħaddi dan il messagġ eh, li sur Makrivi għax maħniex nerġgħu naraħ probabli. Jena kontenti li sur Barnier għataw prezenti li huwa membru attiv tal komitat tiegħi biex jisma' dan eh, diskors għax dan huwa suġġett illi u importanti għalli għax meta jisir komissarju dana jirrigwarda propju il- il-sujġet tijaw. U jena kontent ħafna li u għajataw. Issa, il-moviment ħieles tal-professjonisti u id-direttiva fuq il-arfin reċiproku tal-ħiliet tal-kwalifiki hija waħda mid-direttivi l-iktar importanti u l-komitat tiegħi huwa eh, interessat ħafna fih fil-bini tas-suq eh, waħdini. Waħdi ħaġa xir għalli qed niddiskutu din il-mistoqsija għall-Kummissjoni dal-għodu ilija principalment biex nitolbu aġġornament fuq il-proċess ta' trasposizjoni tal-direttiva revizjonata li l-Komitat tiegħi ħadem fuq fl-2005. Kif qed jiġi mwetta, kif qed tiġi mwetta din id-direttiva. Eh, u dan huwa importanti li professur Monti ġi fil-Kumitat tagħna nhar it-tnejn biex jitkellem fuq il-missjoni tiegħu fuq il-arfin eh, tal-direzzjoni futura tal-suq internu għamel punt importanti e li parti mill problema ta' suq intern mhuwiex fil-fatt innuqqas ta' leġislazzjoni imma hija il-infurzar eh, eh, koerenti eh, ta' direttiva fil eh, fil in tal-suq tal, eh, so intern. Issa fil-kas ta' arfin eh, reċiproku tal-ħiliet professjonali kif hemm miktub fil-dokument, aħna nafu ġa illi hemm problemi gbar fuq dak li għandu xaqsam mal-arfin reċiproku. ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom dawn il-problemi. Eh, hija waħda mill-iktar livelli oljin ta' compliance eh, fil-proċedura solvit, imma ħafna nies huma frustrati fil-fatt li m'hemmx deċiżjonijiet ċari fuq dan is-suġġett. U anki fuq in-nuqqas ta' kuntat bejn eh, eh, l-entitajiet ta' autorizzazzjoni fl-istati membri differenti. U riċerka tagħna, eh, il-kumitat tagħna għamlet riċerka fuq dan, ma jiddimostra dan ir-riċerka li m'hemmx attività biex jgħinu lin-nies jarfu id-drittijiet tagħhom fuq l-arfin reċiproku. Aspett ieħor għacħar ċar ukoll illi m'hemmx bizzejiet professjonijiet eh, illi qegħdin jaħsbu eh, f'dan il-qafas ta' Ewropew ta' arfin. U hemm xi mistoqsijiet xeridu eh, nistaqsu fuq l-aċċess, fuq l-sempliċità tal-aċċess u l-prattiċità Eh, u ħana nafu mill-istatistika u mill-informazzjoni li naf zgur li jider fil-rapport tal-Kommissjoni, eh, jider ċar illi trasposizjoni ta' dan l-istrument ġi eh, marlura f'kull stat membru u dana jħasseb il-kulħat fuq il-komplessità tal-istrument innifsu. Issa biex nġbet xi konklużjonijiet fuq fu xogħol tal-Kumitat fuq il soq intern f'dawn l-aħħar eh, snin u jiena kuntenti li l-membri kollha tal-Kumitat huma preżenti llum u nirringrazzjahom għax-xogħol li jagħmlu flimkien miegħi. Ehm, din il-mistoqsija fuq l-arfin reċiproku ta' eh, ħiliet professjonali miex inizjattiva waħdanija hija eh, imħabba l-fatt li l-Kumitat tagħna ħadet ħafna Eh, eh, xogħol fuq eh, il kif irridu nimxu l qudiem fuq dan is-suġġett naf li il-Kummissjoni se tagħmel reviżjoni ta' din id-direttiva sar 2011 aħna nixtiequ li konna qed nippjanaw li konna laqa tal-Parlamenti Nazzjonali fuq din il-proposta u diġà kellna smih fuq da għandna rapport ta' riċerka dawn huma l-istrumenti li l-Kumitat tiegħi jista' juża u jekk il-koordinaturi jaqblu jiena naħseb li nkunu li se nagħmlu rapport own initiative xi darba fl-2010 biex inkunu nistaw eh, nidħlu fid-dettall ta' din il-kwistjoni fidejn il-Kummissjoni. Dan huwa l-kuntest u aħna nħarsu qudiem għar risposta tal-Kummissjoni biex l qafas ta' eh, x'sejġri fil-futur jiena żgur il-Kummissarju il-ġdid ikun jista' jimxi l qudiem u jaħdem magħna eh, biex jiżviluppa din il leġiżlazzjoni kruċjali biex tgħin it-ħaddim aħjar tas-suq intern. Grazie, surħaba. Issa naddu għal komissarju Semetski. President, jena nishtiq nirringrazzja l-membri tal-Komitat tas suq internu l-protezzjoni tal-konsumatur fuq dawn il-mistoqsijiet. Qabel ma nirrispondi għal mistoqsijiet individuali nibda stampa ġenerali. Lan ta' direttiva hija li tiffaċilita il-moviment ċaqli ħiles ta' ċittadini eh, sentejn wara il-periodu ta' trasposizjoni. Il-trasposizjoni hija kompletata fit 22 stat membru u erba stati membri oħrajn sejja qabel l-aħħar ta' din is-sena nittama. Però jiena imħasseb fuq il-Greċja għax għadna marċavina l-ebda miżura ta' trasposizjoni. Fuq l-ewwel mistoqsija, il-trasposizzjoni kienet sfida l istati membri prinċipalment imħabba li taffetwa aktar minn 800 professjoni differenti. Dawn il-professjonijiet eh, kienu regolamentati anki bil-liġijiet federali u reġjonali. Però di ma tistax nużawa bħala skuża għal biex indewmu l orti tal-ġustizja għada ma aċċettax dawn il-dewmin eh, f'sitt sentenzi li ta' sissa fuq it-tieni mistoqsija fuq il-professjonijiet principali affettuati l-iktar uh, problemi gbar huma fuq il-professjoni ta' saħħa u fuq l-arkitetti u fuq kwistjonijiet ta' taħriġ fuq livell Ewropew. Kien hemm problemi wkoll fi professjonijiet livelli iktar oljin ta' mobilità ta' ħaddiema bħal gwidi turistiċi u għallima fuq il-mistoqsija, il-priorità tal-Kummissjoni hija li niżguraw implementazzjoni tad direttiva għal din raġuni aħna żviluppajna kodiċi ta' kondotta ibbażata fuq prassi amministrativa u l-gwida indirizzata l ċittadini biex tippromovi iktar koerenza. Fuq dak li għandu xaqsam mal-xkiel illi ġew identifikati aħna konxi mill-problemi illi jeżistu bħal dewmin, per eżempju, fil-proċedura eh, ta' arfin għasta risposta mill-autoritajiet deċiżjonijiet mhux sostanzjati, eccetera. Eh, kultant eh, anki informazzjoni sbaljata motija l-immigrazzjoni u għandhom proċeduri sbaljati. Eh, però il-network Solvit kienet effettiva fil rizoluzzjoni ta' ħafna minn dawn il-problemi. Però għat mm, mhux Solvit biss anki affarijiet oħra, per eżempju, l-punti ta' kontat nazjonali fl-Istati membri biex informaw iċ-ċittadini u l-Kommissjoni tistenna li huma jkunu iktar attivi fil-ġejjini. Barra minnek, il-sistema e, e, ta' informazzjoni ta' suq intern ta' u kol mezz għal biex ikunem appoċ għal iktar minn 2000 e, skambi ta' informazzjoni għal ħafna professjonijiet relatati. Dana tejjeb il-kooperazzjoni ta' kuljum bejn stati membri. Fuq l-aħħar mistoqsija, bat il-Komissjoni għadha miex pożizzjoni tevalwa jekk hemmx bżonn ta' riforma f'dan il-moment. Dana se u waqt eżerċizzju eh, tal-Federazzjoni Expo li hija prevista mid-direttiva. Aħna rridu nirrispettaw eh, il-kalendarju li hemm fid-direttiva. Mbagħad fidejhom jiddeċidu kif imexxu din il-kwistjoni li qudiem. Grazzi. Köszönöm, Sametski úr. <laughs> Grazie, komissarja Sametski. Issa nisima l-intervenzjonijiet minnaħat tal-gruppi politiċi. Żewġ minuti għassur Lehner. Grazzi, President. Kollegi, fl-2005 aħna kellna diskussjoni u konklużjonijiet minnaħat tal-parlamentana e, u fl-2009 Fl-2007 ġiet appoġġata u fl-2009 ma ġietx reċepita kullimkien. M'hemm xej ġdid kien hemm eh, diġa' premessi jiena nistaq inħeġġeġ il-Kommissjoni biex tkompli l-pressjoni tagħha fuq l-Stati membri. Jiena kont qed nissoponi illi hemm problemi prattiċi eh, u dan huwa wkoll is-suġġett tal-analiżi li se ssir fil-futur biex nistabbilixxu fejn hemm il-problemi. Fuq dak li għandu xaqsam ma l-appelli fil-solvit jirrigwardaw kolla dan il-sujġett. U din hija ħaġa serja, jiena mhux se noqgħod nirrepeti dak li għal sur Harbor. Aħna nafu kemm hija important, kemm importanti dan, dan is-suġġett tas-suq intern Pero eja nħallu barra il-lat ekonomiku. Dan huwa dritt fondamentali, libertà fondamentali ta' ċittadini illi jridu jiċċaqal u għal eh, biex jiżżewġu jew għal raġunijiet oħrajn biex imorru f'pajjiż ieħor, għandhom ikun possibbli għalihom eh, jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fil-pajjiż ieħor għal daqstant problema ta' ċittadini. Irridu narfu illi eh, din il-kwistjoni hemm pożizzjonijiet differenti, komplikata, tradizzjonijiet differenti differenti, specialment fil-professjoni differenti fil-idejat li rigwardaw il-ħiliet u l-kwalifiki professjonali, għal da stant mwix possibbli dejjem e, narfu mingħajr diffikultà e, il-professjonijiet minn pajis għal ieħor. Irridu naturalment inħarsu lejn il-każijiet ta' problema e, u fl-istess ħin irridu nistabilixxu u hawnhekk u importanti solvit jekk hemmx difetti strutturali fis-sistema u jekk jistax ikun hemm xi korrezzjonijiet l hemm. Naturalment, din dan huwa suġġett eh, kostanti għax dejjem hemm professjoni ġodda li qed jinħolqu jevolvu. Għal daqstant huwa eh, xogħol kemm għall kummissjoni kif ukoll għall-istati membri li lejhom jiena ehm, nindirizza dan l-appell. Grazzi. Sur Gebhardt, għal minuta nofs. Grazzi President. Jiena nixtieq ngħid illi Din hija verament ħasra illi ma' lebda komissarju prezenti l-lum eh, għalina, x'dinja mistoqsija eh, lejn il-Komissjoni u hija ħaġa gravi li l-Parlament jiġi ignorat b'dan il-mod. Eh, ma għamx, jiddispjaċini, ma nistax naċċetta biex niġu għal mm, mistoqsija li qed nitkellmu fuqha. Eh, kollegi, hawnhekk qed nitkellmu fuq iċ-ċittadinanza tal-Unjoni u l-persuni li għandhom dritt li jiċaqalqu libertà fl-Unjoni Ewropea u jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fejn joqogħdu u fejn jixtiequ jaħdmu. U aħna għal din ir-raġuni aħna bdejna dawn il-liġijiet biex inkunu nistgħu niffaċilitaw din is-sitwazzjoni u anki biex nippromuovu l-arfin tal-kwalifiki professjonali. Ħaġa assurda l-Istati membri f'ħafna każijiet ma adottawx il-miżuri li hemm bżonn biex tiġi applikata din il-liġi u biex din il-libertà ta' ċirkolazzjoni tiġi effettivament teżisti jisir eh, realtà il komissjoni Ewropea trid tagħmel ħafna xogħol fuq dan il-punt. Nixtieq niġbed l-attenzjoni fuq punt li aħna semmejna kostantement bħala Parlament. Hemm proposta tagħna illi għandna noħolqu sistemi ta' ċertifikazzjoni eh, bħala eh, passaporti professjonali biex jippermettu din iċ-ċirkolazzjoni libera ta' ċittadini. Hemm sforzi, hemm tentativi f'dan is-sens, però din hija mistoqsija li jiena eh, nistaqsi lil kummissjoni jekk għandix eh, f'moħħa tkompli dan il-proġett. Grazzi, Krist Buzoj. Kristjan Buzoj. Żewġ minuti. Grazzi, President. Fuq il ħejlas tal-persuni waħda me drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u dan jinkludi ċirkolazzjoni libera ta' professjonisti li ħaġa essenzjali għal biex il-suq intern jaħdem. Eh, kif għallu l-kollegi tijaj? Minkejja direttiva Eh, li ġiet adottata fl-2005, il-professjonisti li jridu jivjaġġaw liberament għadhom qed eh, għadhom qed jaffaċċaw diffikultajiet. Jiena rajt każijiet personalment li eh, fuq ċittadini rumeni fuq professjonijiet differenti jiena sirt rapporter għan network Solvit u kif diġa intqal il-maġoranza eh, tal-kazijiet eh, li jridu jiġu solvuti minn solvit eh, għandhom xjaqsmu ma disfunzjonijiet fis sistema ta' arfin reċiproku tal-kwalifiku aħna irridu eh, dawn il-problemi li konsidrawhom bid-dettal biex naraw x'nistgħu ntejbu. U essenzjali wkoll li konna komunikazzjoni aħjar bejn il-punti ta' kontatti biex ikonna eh, eh, komprensjoni reċiproka bejn stati membri. Stati membri rridu jifmu kif jaħdmu sistemi ta' stati membri oħrajn biex ikunu flessibbli fl-applikazzjoni ta' direttiva u anki biex ikunu jistgħu ineħħu ixkiel amministrativ u burokratiku ħaġa xirqa u kolli il-ħames stati membri li għadhom ma eh, eh, temmewx transpozizjoni jew anke 22 stat membru li għamlu transpozizjoni ġa però mux b'sodisfazzjon għandhom eh, jiġu formati biex ikun jistaw jikorreġu ċerti affarijiet id-direttiva ta' servizzi ah, se tiġi se tkun aħjar la darba jkun hemm l-arfin reċiproku tal-kwalifiki Grazzi, issa nishtiqna nadja signora rule għal żewġ minuti. Grazzi, President. Grazie anche al commissario, aħna konna naqblu fuq lan, aħna kolla rridu ċittadini ġilu nisa fl e li kunu ħilsa li ċal u fl-Europa biex ikunu jistaw jeżerċitaw professjoni tagħhom liberament. Naturalment il-kwistjoni hija għaliex din id-direttiva wara erba' snin għadha ma ġietx trasposta eh, kompletament, kważi ħames snin. U bla dubju jagħmel sens li l-kumitat tagħna mhux biss fit-tħejja tal-liġijiet E ma rridu neżaminaw għaliex dan il-dewmin. Dina miex l-unika direttiva li ħolqot problemi u għal din raġuni irridu e, e, inda l-qampina tal-allarmi meta naraw li jem daqsek il-menti u solvi tanda daqsek problemi u mux qed solvi kollu xo għalix qed jizrida u għafas li l-wieħed jgħid li l-istati membri qegħdin jeżitaw eja eh, protezzjonizmu. Eh, da jista' jkun hemm raġunijiet hemmhekk, però hemm raġunijiet oħrajn, hemm kulturi, leġislazzjonijiet differenti u kif il-liġi Ewropea tapplika a sistemi differenti nazzjonali rridu nanalizzaw din il-problema, rridu naraw jekk id-direttiva eh, irnexxila tikseb dak illi suppost kisbet. Mill-bidu net u dana din l-analizi ex ante għanda eh, tkun waħda mid-dibattiti l-iktar essenzjali li dan il-komitat se jkollu jaħdem fuqu. Eh u jmexxi l qudiem Mistoqsija għal mistoqsija għal komissjoni għaliex din il-guideline qed tapplika issa wara ħames snin, erba' ħames snin. E, missa e, kienet teżisti ġa erba' snin ilu, hija ħaġa utli, imma kienet tkun iktar utli kieku aħna kellna din id-dritt din il-gullini gwida qabel. U nixtieq ninaqat anki ma' signora Gebhardt. Eh, eh, ċertifikati ta' professjoni mm, ma tkunx eh, forsi punt tajjeb ideja tajba li wieħed imexxi l-qudiem. Grazzi, jgħid il-President. Issa nabdu għassur Bielan għal minuta u nofs. Grazzi, President. Finijiet ta' kriżi il-krizi li affettwat l-Unjoni Ewropea dal-aħħar juri kemm huwa importanti għad ħaddim tagħna huwa il-suq intern aħna għadna ma speċejnix il-bini tal-so intern u ma jirnexinix namluħ dak ma nintroduċux il-libertà ta' migrazzjoni li tiġi garantita b'din id-direttiva. Dastant għata tħessib li wara erba snin li għaddit id-direttiva għadha ma eh, ġieċ trasposta f'erba stati membri u lebda mill-istati membri irrispettaw il- kalendarju ta' 20 ta' ottubru tal-2007 skont direttiva. Il-mistoqsija għal-Komissjoni għadi. Aħna ma konniex, intkom ma kintkux eh, passivi wis dawn l-erba snin u xamiltu eżattament biex l istati membri kollha jitrasponu direttiva fil- fil-ħin it-tini punt, meta ħat tippubblikaw rapport bil-evalwazzjoni ta'kom ta' trasposizjoni ta' direttiva u se tkun il-bazi eh, għal biex ikun hemm konklużjonijiet konġunti fir-rapport. Fl-aħħar, tas sena għandha eh, tiġi implementata direttiva ta' servizzi u aħna rajna fil-parlament li ħafna stati membri mumiex se jirnexxilhom eh, japprovaw leġislazzjoni fil-pajjiżi tagħhom fil-ħin. Għal daqstant e, xrabta taraw tkom bejn iż-żewġ direttivi u anki eh, fuq il-migrazzjoni tal-nurses li hija importanti għal Polonja, d-direttiva tintroduċi l-armonizzazzjoni fuq dak li għandu x'jaqsam mat-taħriġ Eh, għal dawn il-nurses, nix nkun naf xazzjonijiet speċifiċi tkom ħattu biex tassistu nurses mill-Europa ċentrali inkluża anki l polonia Grazie. Grazzi, għajt il-President, sanaddu għal Andres Ġvab għal zoċ minuti. President, Komissjoni, nirringrazzja l Komissjoni tal-liġi ta' unnek biex ti prezenta l-pozizjoni tagħhom nixtieq però ngħid illi il-laqa eh, terrestrizzjonali bej parlament u l-Kommissjoni u jiena mort kont prezenti meta kont qed nagħmel in-negozjati fuq direttiva servizzi, tipprevedi li f'kwestjonijiet daqshekk komplessi għandu jkun il-Kummissarju illi jindirizza l-Parlament. Tal daqstant jiena nixtieq nagħmel appell fisem il-Parlament mm, u rappreżentanti tal-Kumitat din il-parti u nishtiq najt li din hija ħaġa importanti ħafna, mhux sempliċement għall formalità, imma għaliex din hija kwestjoni estremament importanti politikament għal ċittadini Ewropej. Aħna naħsbu l-importanza politika u ekonomika kif qalet kif għalet Sur Bielan eh, meta għamlet eh, referenza għad direttiva servizzi. Dana jista' jkun possibbli biex jekk inkunu nistgħu eh, nigarantixxu l-arfin reċiproku tal-kwalifiki. Ħafna drabi ċittadini huma impotenti huma ma jafux jabdu jamlu meta jaraw illi differenzi fil-arfin transkonfinali tal-kwalifiki. Fil-fatt mbagħad dana wassal għal migrazzjonijiet dawn in-nies biss, jina rajt ħafna kazi konkreti bej Franza u Ġermania, pero mux dini għal unika dina miex l-unika reġjoni li fija problemi. Il-ċittadini ħossuruhom abbandonati. Eh u ċar li ma nistawx aħna nerbu eh, diffikultajiet kollha minnhom għada u dan huwa proċess li għak jiġi rfinat ftit ftit u dan se jkun xogħol kostanti għalina u dan għalu koll Lefner. Eh, però eh, il-xogħol tagħna għandu jinkludi illi dawn il-kwistjonijiet ta' soċjetà tal-lum għandu jiġi affrontati serjament u dan għandu jagħti l-aħjar importanza għal dawn il-problemi. Nittama il kommissjoni tkun tista' timxi qudiem f'dawn il-kwistjonijiet u nittama li dan il-messaġġ se jasal għal eh, gruppi kompetenti. Grazzi. Eh, Sir President, kollegi, Aħna deġa tkellimna dwar il-biżiet, il-biżat tagħna fuq id-direttiva tas-servizzi, id-direttiva tal-kwalifiki professjonali hija emblematika ħafna stati membri ma trasponewx fil-ħin u għandhom xi problemi bit-test ukoll din id-direttiva hija bażi solida għall arfin reċiproku l-ispeċifiċità ta' ċerti professjonijiet mhumiex meqjusa li wieħed jara f'diplomi mingħajr ma jkun hemm livelli ta' kwalifiki u ta' taħriġ komuni anki eh, għat-tagħlim fis-sekondarja joħroq eh, komplikazzjonijiet min-naħa tal-istati professjonisti u ċittadini Eżempju ċaru per eżempju l-professjoni medika, per eżempju um, fil-kas tal-wibel li kollom it-taħriġ tagħhom partikolari li mhux il-kas fil pajizi oħrajn. X'jiġri meta jaslu dawn il-midwives bat fil Franza per eżempju jridu joħorġu per eżempju eh, riċetta għal medicini din id-direttiva hija għodda indispensabbli għal moviment ħieles tal- Eh, tal-ħaddima bażi tal-Unjoni Ewropea ma tittejjeb u tiġi kompluta u dawn rridu u koll jiġu identifikati il-professjonijiet li hemm bżonn ukoll li jkun hemm taħriġ fuq livell tal-lingwi. Bat hemm l-inizjattiva eccellenti illi ħarġu il-professjonisti sabiex ikun hemm karta Ewropea li tkun garanzija kemm għal min ikoll il kufideħu għal pazjenti u li din għandha tkun ukoll eh, stiża għal professjonijiet oħrajn sabiex ikun hemm għarfien reċiproku sabiex iserraħ moħħ iċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lis sinjura Parvanova għal minuta nofs. Grazzi, President. Komissarju, kollegi, aħna meta nitkellmu l-arfin reċipliku tal-professjonijiet, u e, e, tħaddim tajjeb tas-suq intern irridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-settur hemm bżonn niddiskutu fuq dan l-affarijiet fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva hemm bżonn introduċu miżuri eh, li applikaw għall-arfin reċiproku mhux biss tad-diplomi imma anki għal kwalifiki tal-professjoni eh, tas-saħħa. Dawn għandhom bżonn ta' ħiliet lingwistiċi ċertifikati mir-regolaturi u għandu ikun hemm ukoll ċertifikazzjoni ta' kura ta' kwalità għalja. Mżon ikun hemm skambju ta' informazzjonijiet bejn stati membri fuq e, e, e, dawn il-professjonijiet jista' jkun hemm database komuni tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ukoll naħsbu għal l-standards komuni għal evalwazzjoni għal dawn il-kompetenzi u ħiliet. E, il-mobilità hija kwestjoni anki ta' saħħa pubblika u sigurtà pubblika. Eh, se staġġon approvati biss eh, salvaguardia addizjonali għal ċirkolazzjoni tal-nis eh, bżon naplikaw direttivi fuq il servizzi ta' saħħa, specialment meta jippermettu konsultazzjoni ta' indoctors per eżempju. U dana se jagħmel iktar se jpoġġi iktar pressjoni fuq il-forza tal-ħaddiema. Rridu niżguraw il-mobilità ta' dawn il-professjonisti, rridu nigarantixxu anki eh, servizzi illi jiġu eh, provduti fil-ħin u din hija responsabilità kulħadd u nittama eh, l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri jkonsidraw bis-serjetà meta wieħed iqis anki ċerti sistemi m'għandhomx iktar professjonisti u dana se jpoġuna f'diffikultajiet enormi biex inkunu nistgħu niprovdu il-servizzi bażiċi ta' kura. Grazzi, issa nixtieq naddi għas Sinjura Hanslik għal żewġ minuti. Grazzi, President, <clears throat> Sinjuri. Jekk irridu li ċittadini tagħna jkunu mobbli, allora hemm bżonn li huma jkunu żguri li la darba jieħdu l-kwalifiki tagħhom, pereżempju fil-Polonja, u mbagħad ma jkollhomx xkiel eh, qoddimhom f'pajjiżi oħrajn. Aħna għanna livelli differenti ta' regolamentazzjoni f'ħafna professjonijiet differenti. U din hija sfida sfida kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll ċittadini l-sfida li hom hija illi eh, jgħad navigaw f'din is-sistema komplikata, ġungla ta' sistemi U għal daqstant implementazzjoni ta' din id-direttiva hija waħda mill-argumenti li nistgħu nitkellmu fuqha f'din id-diskussjoni. Hemm problemi wkoll fuq il-nuqqas ta' fiduċja fl-istati membri eh, fil-sistema ta' edukazzjoni ta' stati membri oħrajn, anki l-amministrazzjoni statali fuq livell nazzjonali għandha tkun iktar involuta. F'dawn l-aħħar żminijiet aħna diskutejna il-kadr professjonali Ewropew u dana għandu jifaċilita il-ċaqliq u m'għandux ikun taxkiel, m'għandux ikun taxkiel aġġuntiv fil-suq intern. Sinjuri, faċa għaxar tim oħra se jkollna skadenza għal twetti ta' direttiva ta' servizzi. U dawn iż-żewġ direttivi f'ċerti aspetti huma marbutin fl-imkien huma komplementari l-implementazzjoni tal-direttiva tal-kwalifiki għadha ma miex suċċess għal daqsnat nishtilkom taħdmu sew biex twetqu dawn iż-żewġ direttivi għax huma importanti għassu intem tagħna. Grazzi. Grazzi. Grazzi, Sur Correia de Campos. President, Grazie, Presidente. l tal-ħiliet tal-kwalifiki professjonali ġiet konsolidata fat u wieħed kif aħna nafu u eh, kienet tinvolvi 15 direttiva li ħalqot problemi fl-implementazzjoni tal-Istati membri aħna nafu x'inhu ma' diffikultajiet u l-Komissjoni għandhom jagħmlu lista tal-punti kritiċi u janalizzaw il eh, fejn hemm l-iktar problemi meta natlikaw dan l-istrument eh, importanti tas-suq intern il-protezzjonizmu li eh, tqajjem f'ħafna livelli differenti u għax kien mhux biss għal moviment ħieles tal-persuni ma anki għas-suq intern. Irridu nidentifikaw il-żoni grigi grizi biex l efficienza ta' direttiva ma tiġiex imxekla. Bħala riżultat l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, ikolla e, e, tamel dak li ma jirdux jamdu l-Istati membri. Dawn l-sforzi se jgħinu jizmuntaw il-protezzjonizmu tal-kumpaniji. Din id-direttiva għandha tkun ibbażata fuq l-arfin ta' kwalifiki fin-network Solvit u anki Furest biex aħna ikolna punti ta' kuntat differenti u hemm bżonn anki nartikolaw din id-direttiva ma' direttiva ta' servizzi. Grazzi, Luis Grek. Grazzi, Sur President. L-akbar kwistjoni li qed taffettwa l-infurzar tajjeb ta' din id-direttiva hija nuqqas ta' fiduċja lill membri stati għandu fis-sistemi ta' xulxin. In-nuqqas ta' interess tal-membri stati li jaħdmu flimkien huwa rifless fil-mod inkoerenti kif il membri stati iħarsu lejn is-sistema tal-informazzjoni tas-suq intern. Kull stat membru jgħid li juża s-sistema imma l-frekwenza li biha tiġi użata ivarja skont il-bżonnijiet li għalihom tintuża. Huwa impossibbli li taħdem sew sistema ta' skambju ta' informazzjoni meta l-istati membri mhux qed jużawha bl-istess mod. Hemm bżonn isir ġabra sħiħa ta' tarif li tiġi aġġornata kontinwament u hemm bżonn isir punt ta' referenza għall istati membri kollha fejn kull stat membru idaħħal l-informazzjoni kollha meħtieġa biex din id-direttiva titwettaq bil fatti. nixtieq insaqsi l kummissjoni hawnhekk tgħidilna xi pjanijiet ta' azzjoni ħadd biex verament tiġi implementata din id-direttiva jekk verament nixtiequ li nħadnu l kunċett ta' suq wieħed u mhix ninterpretaw dan il-kunċett kif jaqblilna. Grazzi, Sur President. Következő hozzászóló egy percben Katrin Stieler. Signora Catherine Stieler. Grazie, Sir President. Qabel ma nadja l-mistoqsija tiegħi dal-għodu semma solvit ħafna waqt l-aħħar komitat imko għallunna illi nuqqas ta' fondi ċentri solvit sur barrier forsi tittuħu nota ta' dan qabel il-smiħ tiegħek imma entità waħda li qiegħda tmexxi dan iċ-ċentru fi stat membru dwar il-professjonisti fil-qasam tal-medicina dawn jistaw jeddu il-ħajja tal-persuni u jistaw ukoll jikkawżaw il-mewt. Hemm xi kumitat għal eh, għal din il-professjoni sabiex il-mobilità ta' dawn il-persuni ma tikkompromettix is-sikurezza tal-pazjenti. Il-sistema ta' informazzjoni dwar is-suq intern tippermetti li jkun hemm eh, skambju ta' informazzjoni imma biss meta jkun hemm regolatur kompetenti li jkollu mistoqsija għalhekk hemm bżonn illi din is-sistema tinfetaħ iktar. Grazzi, Sur President. Grazzi, Signora Stella. U issa naddu sistema Catch the Eye. Għand kullħat għandu minuta. Sissa hemm sitt persuni illi nizlu s-simon fuq il-lista jekk kulħadd jirrispetta l-iskadenza tagħhom kulħadd ikun jista' jitkellem. Sur President, intqalu ħafna affarijiet dwar l-arfin reċiproku tal-kwalifiki professjonali rridu nkunu nafu għalfejn din id-direttiva ekk importanti u tant mixtieqa hija diffiċli li tiġi applikata. Sempliċement għaliex hija diffiċli u komplessa fil-applikazzjoni tagħha ta' kuljum. Hemm tliet diffikultajiet ewlenin il-lingwa, problema tal-lingwi li diġa semmiet, Tieni il-komplessità tal-proċeduri biex wieħed jara li il-kwalifiki tiegħu ikunu eh, rikonoxxuti. Tillet net iktar u iktar l-eterogenità tal-informazzjoni eh, mitluba fil-bidu Għalek naħseb illi tkun idea tajba jekk il-Kommissjoni titlob lill istati membri biex għal kull professjoni Eh, ikun hemm board illi jkun responsabbli illi jagħti informazzjoni kontinwa u eh, li ikunem hemm dawn l-awtoritajiet kompetenti u eh, jgħidilhom illi fuq pjan fuq livell Ewropew joħorġu set ta', regoli ta', ta standards li kunu Ewropej u li kunu komuni għal kulħadd <clears throat> fl-Ewropa. Sur Mark Tarabella. Sur President, Kommissarju, Aziz, kollegi, il-beġu tamel parti mill-ħames stati membri li semmew li għadhom ma trasponewx il-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali imma skont l-informazzjoni li għandi aħna baqanna biss insolvu il-problema tal-professjoni li għandhom xaqsmu mal-vjaġġi apparti mill-diffikultajiet eh, li hemm fis-sistema din id-direttiva hija waħda partikolarment komplessa. Il-trasposizjoni ħażina jew trasposizjoni parzjali mhix biss problema tal-Brussella għalhekk jiena jiena nissiden il-Kummissjoni biex tagħmel xi ħaġa fl-interess tal-professjonisti li għandhom ikollhom il-moviment ħieles, id-dritt ta' dan il-moviment ħieles li hija propju lan ewlieni ta' din id-direttiva. Grazzi, imis issa l-Sur Kelly. Grazzi, Sur President. L-ewel nirringrazzja l-Sur Smix għal xogħol eċċellenti tiegħu naħseb li l-kol naqblu fuq dak li qed niddiskutu llum u dan m'għandux japplika biss għalina fl-Unjoni Ewropea imma madwar id-dinja kollha dinja xi ħaġa li aħna ddiskutejniha mad-delegazzjoni Kanadiża li huwa pass fid-direzzjoni tajba. Imma jekk aħna rridu li naslu f'sitwazzjoni ideali rridu niżguraw li l-kwalifiki professjonali ikunu indaqs kullimkien fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja wkoll idealment. U nistgħu nissuġġerixxu li f'ċerti pajjiżi meta l-istudenti ma jkunux laħqu ċertu standard biex jikwalifikaw għal kors jistaw imorru pajis jħor jħalsu biex jamluħ emmek. Għalek hemm bżon illi naraw u nizguraw li l-standards ikunu indaqsu jekk ikunu indaqs me ebda skuża biex din id-direttiva ma tkunx trasposta madwar l-Unjoni Ewropea u jekk għal jrid eventualment anki madwar id-dinja sabiex ikun hemm moviment ħieles ta' ħaddiema. Grazzi. Grazzi, Sur Kelly. Issa, imis Sur Alan Kelly. il fat li l-istati membri għadhom ma għamlux it-trasposizjoni ta' din id-direttiva edha tkolla impatt negattiv fuq l-impiegi u dinja ħaġa serja il-kummerċ transkonfinali għal dak li ju suppost so, waħdini fil-fatt għadu lura ħafna aħna irridu nsaħħu il-kummerċ transkonfinali aħna għaddejna issa għal livell innovattiv ħafna iktar rola peress li fl-Irlanda aħna għanna diffikultajiet f'dan ir-rigward Għanna bżon illi konna mezzi biex insaxħu unkabru il-kummerċ fiħdan l-Europa. Sissa l-fatti li l-Istati membri għadhom ma qablux fuq regoli fuq dan is-suġġett qed jillimita l-possibiltajiet tagħna biex inbijaw prodotti u wkoll eh, immorru ħaddi ma jmorru jaħdmu f'bnadi oħra u naqbel ma' Sur Grek meta jgħid li l-istati membri mhux qed jirrispettaw biżżejjed is-sistema tal-informazzjoni li qed jintużaw li qed jużaw u hemm bżonn li xi ħadd jinżamm responsabbli għal dan f'kull stat membru. Grazzi ħafna. Is-Sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna. Xuħroċ minn dan id-dibattitu. Jider illi fċerti professjonijiet speċjalizzati hemm xi nuqqasijiet u hemm issu kummerċ tal-kwalifiki. U li hemm eh, jekk wieħed ma jgħaddix mill-bib jgħaddi mit għal ċertu tip ta' taħriġ. U dawn bat n-nis jispeċaw per eżempju fil-industrija tal-kimika per eżempju u naraw li l-kontrolli fuq livell nazzjonali mhuwiex biżejjed għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lil kummissarju jekk jafx dwar dan li qed jiġri u jekk il-Kummissjoni tistax tagħmel rapport fuq dan is-suġġett u x'nistgħu nagħmlu Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li aħna rridu niżaminaw aktar bir-reqqa. Grazzi. It-Sur Tfel. Grazzi, Sir President, eżis kollegi. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar suġġett importanti ħafna l-arfin reċiproku tal-kwalifiki professjonali fl-Unjoni Ewropea. din hija xi ħaġa importanti għaliex il-kwalifiki huma marbuta ma' sistemi tal-edukazzjoni u għandna 27 sistema differenti fl-Unjoni Ewropea. Forsi xuħut minnkom tiftakru li s-sena li għaddiet f'Marzu aħna waqafna qafas għal Ewropew għal kwalifiki li huwa mekkaniżmu li jippermetti li s-sistemi edukattivi jsiru iktar komparabli. Il-problema b'dan il-qafas għalli ma ġiex implementat fl-istati membri. Jew ma ġiex implementat bisħiħ u laqas ma intuża bħala odda li permezz tagħha s-sistemi differenti jistgħu jkunu mqabla u naħseb li l-istati membri għandhom biċċa xogħol enormi qudiemhom fil-ġejjeni u kieku kellhom jimplementaw dan il-qafas li ġie adottat mill-istituzzjonijiet Ewropej il il-komparabilità kif ukoll l arfi reċiproku jkunu ħafna iktar faċli. Grazzi, Sur Zver. L-aħar kellim huwa s-Sur Sametski għannum tal-Kommissjoni. Niskuża ruħi miegħek, Sur President u l-deputati onorevoli tal-li ma omċ bil-wieqfa meta għamilt l-ewwel intervent tiegħi għaliex ma nafx kif imorru daw l-affarijiet Biex inbiġa pal xi mistoqsijiet li saru li hawnhekk dal-għodu jridu ngħidu li l-Kummissjoni appoġġat ħafna lill-Istati membri fit-trasposizzjoni ta' din id-direttiva. La darba meta għala il-perjodu ta' trasposizzjoni aħna fil-2007 ħriġna gwida trasposizzjoni un-bat sviluppajna l-IMI li edha tiġi intużata Eh, użata ħafna minn ħafna stati membri. Mbagħad ħriġna f'Ġunju il-kodiċi fuq il-Administrative Prospectuses. Mbagħad il-Kommissjoni resqet l-Istati membri li għadhom ma għamlux it-trasposizzjoni qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja. U dan l-aħħar ukoll aħna ippubblikajna scoreboard biex naraw nuru li fejn waslu l-istati membri fil-proċess ta' trasposizjoni. Għalek biex nikkonkludi nixtieq nirringrazzjakom għal mistoqsijiet u għal kommenti tagħkom lil ċemmen eh, sur Malcolm Harbour għal kontribut tiegħu. Issa jiddependi mill-istati membri biex jagħmlu il-parti tagħhom, il-Kummissjoni tixtieq illi kollha relazzjoni partikolarment tajba għal-Parlament anki fil-ħidma fuq dan id-dossier. Aħna lesti illi niddiskutu kif taħdem din id-direttiva fil-prattika u kif huwa l-aħjar mod biex aħna imbidlu l-ambjent li fih tiġi uh, applikata din id-direttiva. Grazzi ħafna dak i wasalna fit tmim ta' dan id-dibattitu. U naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna mistoqsija orali oħra dwar il-politika ta' koeżjoni wara l-2013. Nati il-mikrofonu lil kittiba ta' din il-mistoqsija orali, Sinjura Danuta Maria Hubne. Grazzi, President. Tlet snin